Punti jmiss fuq l-agenda tagħna. Mistoqsija mill-fom lill kummissjoni dwar il-proposti leġislattivi tal ġajjini tal-EMU. Mistoqsija fuq il-ġeja mill-Komitat tal-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Is-Sinjor Sharon Bowles li hija l-awtur ta' din il-mistoqsija bil-fom. Jekk qed nifhem sew, il-Komissarju Ren ħajkun qed wieġeb fisem il-Kummissjoni. Iġifieri, Onorevoli Bowles, fidejk ħames minuti. Grazzi. Kummissarju. Dan huwa din qed weġiba tal-ikon tal-Kumitat Ikon għal proposti tal-Kommissjoni fuq instrumenti ta' kompetitività u konverġenza. L-ewwel net aħna għamilna passi kbar fejn eh, gvernanza makroekonomika bit-tupac u six-pack. Aħna wkoll għamilna passi fil-Unjoni Bankarja illi eh, kien qed isegwi il-pakket ta' sitta. Naf li li fatt li l-Ewropa toħroġ b'idejat hija l-messaġġ li nkollu nimbombardjaw kbija. Nisma l-istess mill-IMF sena l-oħra. Il-problema li hija dajja fil-dak li diġa għamilna E, u qed jissogru li nbatu messaġġ ta' falliment. Naħseb li issa huwa waqtu illi nimprotizzaw bisħieħ twettiq sħiħ tal paket ta' 8 jiġifieri il paket ta' 6 u il paket ta' 2 qabel man għom permezz tal-idea li jmiss ġrida. U għandna bżonn ikonna ċarezza b-valuri jħor miżuri eżistenti. Allura nħossu li issa huwa wasal iż-żmien li aħna nagħmlu pawża għaliex issa jekk noqogħdu nagħmlu sa paketta. 10 tidher ħanidru naqra strambi. U hemm il-tema kommenti eh, fil-kommenti u fil-femiet bejn il-Parlament Ewropew dak nazzjonali li iktar Ewropa hija taġi ta' ċittadini. Suġġett komuni hija li eh, dan ir-rapporti huwa li dan għandu jiġi appoġġjat mis-solidarjetà, inklusivita u responsabilità Iżda bħafna istanza assassi aħna kena nuqqas ta' trasparenza intergovernantalizmu bejn is is-tertu stati membri u eh, mm, eh, il-problemi li waslu biex ċertu pajjiżi jaqgħu lura. Naf illi hemm ħafna li jappoġġaw illi merdux jaraw intergovernmentalizmu minn tagħkom e appoġġawkom imma jekk aħna ħannoqogħdu u nżidu fuq l-inżidu idejat ser ngħinu ċittadini fuq il kornament ex anti, il kornament fuq il ma ċarax eh, dak suppost kien ħajkun il-valur f'innovazzjoni meta suppost diġa għanna il-EU 2020, semestru Ewropew, il-Euro Plus u kol il fonti ta' kozjoni sabiex nkunu nistaw nevitaw iktar taħwit li ikon talab li kunem inklużjoni ta' kull tip ta' strument ġit li jiddaħħal Eh, f'sew fil-qafas ta' semestru Ewropew u dan jgħin biex eh, ikunem il-studju parlamentari tul il-proċess kollu. u l kommissjoni ħaddaħal obbligi kontrattuali fuq livell Ewropew u nazzjonali biex tiċentifizzaw il-proċess ta' riforma fuq livell nazzjonali. Ma ħna niproponu li konna kodiċi ta' konverġenza fuq livell Ewropea li li ta' dettalji ta' riformi kollha ewlenin li dindaħlu fi sati membrija bażi ta' dan ċertu inċentivi jingħataw. Aħna nħossu li dan huwa iktar aħjar minn obbligi kontratwali li m'għandhomx post fuq livell Ewropew nazzjonali. Aħna rridu nfittxu proċessi kooperattivi u Eh, eh, għanna bżon nsida fil-budget u hija xi ħaġa li aħna nilqgħu fatt li kien hemm din iż żida u l-allokazzjoni għall cci jista' jkun l-embryon wassal għal eh, talit ta' ġdid tal-budget Ewropew. Ehm, u koll komunikat tal-Komissjoni kienu interessati minħabba ċertu affarijiet li kienu naqsin u koll, ma rajniex in pen lejn Ewropa Demokratika. Interessanti meta inti taqra gazetti kollha fl-Ewropa dwar fiduġa fl-Unjoni Ewropea, meta tara li l-Komissjoni qiegħda tippjana li kollha fondi tas-CCI il-barra mill-baġġet tal-Unjoni Ewropea minna jkun hemm studju parlamentarju. Ir-riżoluzzjoni wkoll toħra suġġerimenti iktar dettaljati fuq kif strument ġdid U jekk ikun hemm strument ġdid, mhux bil-forsa jkun hemm strument ġdid, u kif dan għandu dan eh, jekk hux eh, għandu ikun eh, volontarju jew le, jekk għandniex indaħlu jew le, rrid ikun skont ukoll il-fondi disponibbli. Meta nitkellmu dwar teħda deċiżjoni fuq il livell Ewropew, anke ex ante, dan għandu jinbena fuq safta statistika inkluż koordinament aħjar fl-Unjoni Ewropea li teħtieġ data konsolidata fuq il-kontijiet eh, pubbliċi fuq l-Unjoni Ewropea, stati membri u awtoritajiet lokali reġjonali. Imma il-messaġġ huwa illi jekk ma jkunx impenn sħiħ minnaħat tal-Kummissjoni bħal awtorità ta' implementazzjoni budgetarja di hija xi ħaġa inaċċettabbli. Grazzi tassew. Fissam il-Kummissjoni issa? il-Kummissarju Oliren. Grazzi ta' sew ta' dan il-mistoqsijiet tant pertinenti tiegħek. Il-Kummissjoni tilqa l-abbosta riżoluzzjoni fuq il-proposti tal-ġejjini leġislattivi fuq l-IMU. Fl-sfond tal-bassir ekonomiku dar il-reformi u il-bini mġnit tal- Unjoni Monetarja u Ekonomika li u memek aħna saħħaħna il-vernanza ekonomika tagħna blawinuna essenzjali tal-Parlament Ewropew. Iżda fallinna x'naqtfu. Kif qalet tajjeb il-President tal-Komitat Ekonomiku Monetarju, aħna wkoll irridu il nkomplu nsawu settur finanzjarju fl-Europa u jekk ikonna Unjoni Bankarja b'saħħitha ħatejn biex terġa' tikseb fiduċja fil-anki għasja ta' kreditu l-djar um, u l-persuni u l-kumpaniji li u essenzjali jekk aħna ħanoħol u uh, xogħol. U kol iktar sviluppi li saru li integrazzjoni ekonomika, ekonomika kienu mnizla fi żewġ komunikati li aħna publikajna f'Marzu. Wieħed fuq il-kornament ex dwar il-linji ta' politika ta' riforma gobar kif ukoll l-oħra dwar il-konverġenza, strument ta' konverġenza u kompetitività. Nixtieq nisħaq in-natura konsultattiva tal-komunikat illi aħna semmejna medajat fuq eh, u mistoqsijiet bażi tal-input ħan irċivu mill-istati membri, Parlament Ewropew, Parlamenti Nazzjonali, Partit Interessati. Mbagħad il-Komissjoni ser Qisi dawn il-proposti fuq kif aħna ma nammexxu l qoddim Il-Parlament Ewropew ser ikun involut bisħieħ fit-tfassil ta' din ta' dawn l-inizjattivi prospettivi skont it-trattati. Appartijek fuq il-wol tal-Parlament, il-lan tal-Kommissjoni hija illi nwessaw id-dialogu ekonomiku sabiex ikunu nistgħu inkopru dawn l-inizjattivi. Il-Parlament jista' jistiden il-Kommissjoni u l-President tal-Kunsil u l-President tal-Eurogroup biex niddiskutu opinjoni u konklużjonijiet ta' diskussjonijiet fil-Kunsil. Jiena naħseb illi ikun li jekk il-Parlament jista' jistiden l-istati membri biex jihdu sem f'skambi ta' femmit f riformi gbar ekonomiċi u jispiegaw naqra l-politiki tagħhom u jiddefendu ftit il-pożizzjonijiet tagħhom. U dan jgħin sabiex ikun hemm studju pubbliku kif ukoll jagħti peer pressure dwar il-komunikazzjonijiet dwar li huwa il-kompat fiskali, il-kunċett ta' trattat ta' koordinament u gvernanza il-kunċett ta' kornament ex ante u pjanijiet għal linji ta' riforma ta' politin ta' riforma eh, kienu konu basar me trattati. Trattati basar flimkien ma' sustanza tal-affas Ewropew eh, fiħdan ħames snin mitħul fis u il-komunikat konsultattiv jirrappreżenta għazliet għall-integrazzjoni ta' dan il-koordinament fil-Kumitat Rigward il-mistoqsija tiegħek fuq il-arranġament kontratwali taħt il-konverġenza u kompetitività, dawn l-istrument ser jiġi daħal fil-trattat imma ħatkun ta' natura politika. E kif it-trattati attwali ma jpermetux il-possibilità li jkun hemm kontratti li jkunu vinkolanti legalment. Il-kondizjonalità allura tgħid illi kull tip ta' għajnuna finanzjarja minser tintħallas jew inkella trittina tal lura jekk ikun hemm nuqqas ta' konformità. U fl-aħħar, dwar il mistoqsijiet aktar li ma' riformi għandhom ikunu priorità taħt il-konverġenza. il konverġenza il-lanu huwa li kontribwixxu għal eh, funzjonament tajjeb tal-EMU u dan namluħ billi nżidu l-impenji tal-Stati membri biex idaħlu ċertu riformi speċifiċi u jgħatu għajnuna finanzjarja biex jgħinu l-Stati membri jagħmlu dan. U dawn il-riformi mhux tal-li benefika l istati membru nnifsu mbanki jizzon euro kolla kemmi u il-kriżi saħet il-nuqqas ta' reform li nuqqas ta' riforma jista' jkollu effett kbir ta' ħsara madwar l-Unjoni Ewropea. Grazzi tal-attenzjoni u qed nistenni bil-ħerqa biex nisma' minna ħatakom fuq il-proposti leġislattivi tal-ġejjini tal jumju Grazzi. Grazzi signor Ren. Entramos il turno. Grazzi tassew. Naddu għal-kellima li ħajkun qegħdin jitkellmu fissem il-gruppi politiċi tagħhom l-ewwel naddi għal kellim fissem li pipi erba' minuti l-eżis kollek tagħna l-Onorevoli Gozes. Grazzi tassew. Viċi President, Sinjuri, kollegi. Il-mistoqsijiet li qegħdin jitresqu llum il-Parlament huma fundamentali fin-natura tagħhom. Intom tajtuna xi tweġibiet u dawn it-tweġibiet jippermettuna illi aħna e, ninkejlu l-impen u rrida politika li ħana naraw għawnek sabiex ikunu nistaw ikonna iktar effiċenza fil-qasam ta' ekonomiku tal-Unjoni Ewropea. Istorja riċenti uritna il l-Unjoni Ewropea provat triagġiċi twieġeb għal ċertu sitwazzjonijiet imma fl-istess waqt sfortunatament aħna kellna sensila ta' kriżijiet l-Unjoni Ewropea u kellna eh, kellna nimprovizzaw. Kellna niddeċidu spirtu pront għaliex aħna ma kenniex istrumenti meħtieġa dispozizjoni tagħna. Allura, pra riżultat, istrumenti komunitarji li huma neqsin kellhom jiġu supplementati minn ġestjoni intergovernattiva. E, din hija sistema legali li ma nistgħux inkomplu e, inkomplu dejjin biha. Rridu nerġgħu niġu lura għal sistemi komunitarju. Għaliex aħna irridu nipprovjenu li dawn il-sitwazzjonijiet jerġgħu jinqalgħu fil-ġejjieni, qassar ħafna xogħol u komissarju nixtieq tassew nirrazzjak u faħrek tax-xogħol tad-dedikazzjoni tiegħek naf li kien hemm ħafna sati li anki kienu qegħdin jaħdmu kontrik x'imdaqqiet imma inti semmejt sod, inti tkellimt dwar il-ħolqien ta' EMU ġenwin għal-ġejjieni. Dan il-komunikati huma segwitu għal komitat eh, tal-xogħol li sar u dwar il-ġejni tal-EMU. Il-ġejni tal-EMU ħajjerġa jiġi diskuss fis samet li jmiss u nittawmaw minn qalbna illi miżuri speċifiċi ser jitresqu dikinar u biex ikonna definizzjoni iktar ċar se jiġi mhux jiġix. Issa l-għanijiet huma tajbin bħala bħala viżjoni, aħna rridu miżuri ta' koordinament, aħna rridu nkunu koordinati fi żona euro, ikunu disciplina fuq livell domestiku, aħna rridu jkunu kolla solidarieta fuq livell Ewropea, aħna rridu naraw illi ikun hemm kompetittività, iktar tkabir, iktar xogħol, jiġifieri eh, dawn eh, dawn huma għanijiet li ta' min appoġġom, issa kif ħanwet u hija il-mistoqsija, ma s kopri l-puntijiet kollha llum ovvjament aħna għana rezoluzjoni, hija ċara, hija preċiża, aħna d-ġanna ċertu elementi fidejna li naħseb li huma kontributi utli fissam il-Parlament, iżda jiena nixtieq eh, nixtieq eh, nisħaq fuq xi punti. L-ewwel nett kornament tal-proġett ta' riforma tal-linja ta' politika ekonomika. Din hija sine qua non aħna naċertu miżuri li jiġu msaħħa. Aħna dawn jaqgħu taħt il-dimensjoni Ewropea ma rridux ikun hemm xogħol doppju. Pereżempju fil-liġijiet bankarji, profilerazzjoni tal-liġi bankarja li b'xi mod inti isek qed bassar li ħajjejdu dak il-Kummissjoni f'Lulju f'Settembru dwar is-riforma tas-settur bankarju fatt li stati membri xi xhur qabel kien daħlu ċertu leġislazzjoni ġdida f'dan il-qasam eh, tagħmel negozjati diffiċli ħafna, ħafna diffiċli ħafna li tirregolhom apart jekk naridu nħarsu lejn il-politika nazzjonali tagħna u naraw impatt għandhom fuq pajjiżi oħra l-impatt irrid jitqies. Ejja naħarsu lejn il-strument għal konverġenza u kompetitività għaż-żona euro li għalina għanna ċertu eh, arranġamenti kontrattuali. Aħna ma nistax eh, naqbdu u eh, naqbdu u untu l-ġemp għall-ewwel għax aħna rridu ċertu bilanċi makroekonomiku u allura nabżon ċertu kondizjonalità meta niġu għall-infiq tal-fondi. U jekk m'għandniex programmi ta' riforma ma jistax ikonna kisba Ewropea. Aħna wkoll għandna kompetenzi nazzjonali u anke Ewropej, aħna għandna wkoll irridu naraw illi il-kontrolli demokratiċi jidu jsiru, parlamenti nazzjonali jridu wkoll ikun jafux x'qed jiġri taħt il-proċeduri nazzjonali biex naraw illi għandna kontroll demokratiku fuq livell Ewropew u il-laqat illi inti suġġerejt illi diġa għajden jiseħħu u ma l-ewel pass fil-direzzjoni tajba li t-permettina li namlu daw dan il-pozizjonijiet. Ejja nejt illi Id-dimensjoni soċjali tal ju għandu jiġi msaħħa. Aħna rridu namlu ċertu xogħol eh, li tippermettilna li nqisu ninkludu wkoll f'xogħolna il-European Semester. Issa, grazzi, jgħid president l-Onorevoli Ferreri fis-Semi Soċjalisti. Grazzi, President Kommissarju. Grazzi tal-ispjega tiegħek jiena jdispiċini ngħid illi jispjega jekk però ma kienx biżel fid-dettall għax aħna palissa qegħdin periodu fejn il- il-tifsira tal-kliem irtina ta' mod ċar, allura koordinament u riforma strutturali hija importanti. Palissa dawn jistgħu jiġu interpretati b'mod wiesa ħafna u aħna u dawn hemm tendenza li jiġu interpretati b'ċertu mod partikolari riforma strutturali fl-Ewropa u ħafna drabi problemi li kunem naqis fis-salari għatma ksibna l-għanijiet li aħna edna li ħan iksbu għana rridu ndaħlu mill-ġdid il-metodu komunitarju u mhux nibqgħu sistema governattiva. Istrument illi bħalissa huwa imbassar sabiex jagħti għajnuna għal konverġenza u kompetitività jista' jkun pożittiv ħafna. Jekk jippreżenta il-fema il-fiduċa reċiproka essenzjali li aħna nirrispettaw u narfu illi kompetitività huwa konċett ġdid u dan għandu jitqis bħala strateġija 2020 u mhux biss bħala bot kif eh, naqsu l-pagi u naraw illi il-suq tax-xogħol jaħdem sew u essenzjali għalina li nifmu illi dan għandu impatt minn pajjiż għal ieħor jekk aħna se nqogħdu nilimitaw il-marġin manuvra tal-żona euro dan jista' jkun negattiv. U il- ftejim fuq il-salarji għandu jiġi mħares, ma nistawx ndajfuhom. Grazzi, skużani, Eliza, inti bist sew il-ħin allokata lik biex titkellem. Grazzi, Onorevoli Gular, fissem il-liberali żewġ minuti. Grazzi, President, grazzi, Kummissarju, bħal Ġampon Gozes, jiena nixti eh, illi tkellem dwar ix-xogħol tiegħek u il- tweġiba tagħna se tkun bilanċata. Mżewġ punti pożittivi. L-ewwel net. Biex inqisu l-effett ta' deċiżjonijiet li qed jieħdu l-istati membri fuq oħrajn jiena nħoss illi din kornament ex ante huwa importanti ferm. U eh, jekk ġestu il-munita il-komuni eh, Eh, jista' wassal għal ikun lux sew dan jista' wassal għal ċertu eh, problemi. Stim bridu jtibu kompatitivita minna l-oħra hemm żewġ tipi ta' tħassib illi aħna semmejna li aħna irridu irridu nisħu fuqu. L-ewwel definizjoni, bħala definizzjoni mhux kulħadd jkun irid il-metodu komunitarju. Il-semestru Ewropew huwa organizzat stat stat skont il-pajjiż u jridu naraw il da seħlem fil-prattika. Ġeneralment daw l-aħħar snin ma tantx kien hemm effetti għas ċittadini. Ta' effetti tajbina ċittadini. Rridu li dam ma wix, eh, ma naqdux l amlu ħafna għaġebbija biex imbagħad ma jsarraf xejn fil-verità. Dwar il leġizazzjoni komunitarja, il-ċittadini ma jirdux iħossuhom eh, eh, ħabsin u il-rabtiet kontratwali bejn il-pajjiżi u strumenti komunitarji għandhom ikunu sa sistema legali komunitarja eh, saħita. Grazzi sa, fissam il-ħoder is-sol Gigot. Ja, fin Dank, Herr Präsident. Grazzi ħafna, Sur President, Vice President, jina naħseb li għata l-mistħija illi għal din id-diskussjoni daqshekk importanti illi l-Kunsil mhix jagħta hekk għaliex il-Kunsil fl-aħħar mill-aħħar huwa fil-qalba ta' din id-diskussjoni bħalissa. Din hija xi ħaġa li ma toġobniex hawnhekk fil-Parlament il-pat fiskali tjoħloq eh, preċedent u minn din il-perspettiva din miex xi ħaġa li nistgħu natu nuqqas ta' konfidenza fl-istituzzjoni f'dan il-qasam partikolari, għalhekk hija daqshekk importanti din ir-riżoluzzjoni għaliex titkellem fuq strumenti li għandna bżonn rridu nkunu ċari x'inhi eżattament il-pożizzjoni tal-Parlament fuq dawn l-istrumenti. Issa punt importanti illi rridu nwasslu huwa li aħna rridu iktar leġiżlazzjoni b'mod urġenti biex ikonna żon euro li taħdem. L-istrumenti tagħna huma bbażati fuq xi ħaġa ġifi fuq l-stati autonomi li għandhom bżonn pat għandhom il-bżonnijiet ta' munita komuni, però m'għandniex biżejjed strumenti fil-komunità bħalissa dawn istrumenti illi għandna bżonn biex ma uxqat, qatt faqar permessa ta' dan il-proċess ta' datazzjoni ankam dat tqis il-pressjoni tal-inflazzjoni tal-kapital fost problemi oħrajn. Joġobna dan l-istrument u naħseb li dan irridu ngħiduh. Forsi dan mhijiex il-kwistjoni li qegħdin nitkellmu fuqha illum, però irridu iktar kooperazzjoni. Sissa din il-kooperazzjoni ma rajniex kif nistgħu nproteġu lin-nies kontra l qat kif nistgħu jkollna budget iktar b'saħħtu fl-Unjoni Ewropea u biex ikonna anka stabilità makroekonomika dawn kollha huma aspetti li għandna bżonnu. U issa wkoll fuq il-pilastru soċjali. Ma tajniex nifs il dan il-pilastru soċjali sa issa u dan il-punt huwa marbut mal-futur mal-blueprint fuq il-proċess leġislattiv u dan ħafna drabi insejn eh, ħanka fil-konsil u maħareċ il id-diskussjoni fuq dawn il-punti. Jiena eh, ħerqan li nisma' l-kommenti tal-Viċi President eh, anka fuq il kussjoni tal-koordinazzjoni egzante li ma tantx qed tiġi diskussa fil-Kunsill. Din il kussjoni hija ħajja jew le, sa naraw leġiżlazzjoni fuqha jew le. Mbagħad hemm ukoll fuq il-CCI illi l-Parlament kien ċar ħafna fuq dak li jrid, aħna rridu niżguraw illi jkun hemm inċentivi u rridu li dan jiġri l-Unjoni Ewropea bil-metodu ta' komunità li nkunu qegħdin nimxu mal-aġenda ta' l-2020 li bilna fuq il-miri tagħha flimkien, irridu niżguraw illi nevitaw situazzjoni fejn dawn il-kwistjonijiet jiġu negozjati barra mit-trattati il-demokrazija titqis fil-ċentru. Issa fisem il-grupp tal-ICR għal żewġ minuti s-sur Epping. Il-proposta tal-Kummissjoni hija waħda ġenerali, però issa eh, twassalna l-ekonomija ta' ippjanar żejjed ħafna riformi l-Kummissjoni Ewropea timbidel f'xi uffiċċju ta' pjanar tal-Unjoni Ewropea. Il-Kummissarju Ren huwa eh, iktar e, ħelu mhux qed jagħti bżiet attenzjoni. il unjoni Monetarja tkun Unjoni Budgetarja biex tibqa' ħajja, aħna qegħdin nippruvaw eh, insolvu l-problemi tagħha eh, bil paketta sita u pakketta tnevva tajna favorihom. Però sa qegħdin nippruvaw nippjanaw il-żona euro kollha l-ekonomija li qiegħda eh, li qiegħda tikber minħabba l-inflazzjoni u x-xogħol. Allura il-Kummissjoni x'inhi l-pożizzjoni tagħha fuq dan il-pjanar ċentrali? fejn per eżempju il-Ġermanja trid intqal il-Ġermanja tiżid il-pagi għaliex il-Ġermanja wis kompetittiva u għalhekk trid tnaqqas din il-kompetittività biex tlaħaq mal kuplament tal-Ewropa. Allura kif qegħdin nirrispettaw il-diversità li ħafna drabi hija il-mutur fil-tkabbir ta' l-ekonomija. Anka il-Parlamenti Nazzjonali għandhom bżonn jirċivu din it-tip ta' informazzjoni biex ikunu jafu kif għandhom jimplementaw dawn il-mekkaniżmi. Dan l-ippjanar ċentrali mhux ħajsolvi l-problemi tal-euro, però sa joħloq iktar riċessjoni tikun hemm analiżi illi tafferma illi il-żona Ewropa li hija falliment il-Kummissjoni trid tagħti għamla ġdida lill-euro u tqis mekkaniżmi li jagħmlu lill-euro vijabbli jew inkella pereżempju noħolqu munita parallela fos sistemi oħrajn, però eh, l-pjanar ċentrali ma tantx jaħdem favur il-flessibilità u ma tantx anke nammettu l-iżbalijiet tagħna fil-waqt illi iż-żazax jaraw illi eh, il-futur tagħhom qiegħed jevaporixxi fix-xejn li pjanar ċentrali tijak u aktar odda tal-passat minn tal-futur. Grazzi ħafna sur Epping. Isir Njura Vopakor għanda mistoqsija għalik taċċetta. Iva. President, eh, ja inti ħat qabel dak li qed il-kommissarju ma' kollega Epping illi appoġġa attivament il-six pack? U issa qed nitkellmu dwar il-Kommissarju Ren u l-indipendenza tiegħu. Ġimatej qabel ma hemm dawn ir-rekomandazzjonijiet tal-pajjiżi, mhux importanti li suppost li iktar li nappoġġaw il-Kommissarju Ren mhux biss tal-pajjiżi tal-manke l-pajjiżi kbar milli noqogħdu maqdrum għaliex anki eh, pajjiżi bħal Franza eh, din jattendu dawn eh, qegħdin jistennew dawn ir-rakkomandazzjonijiet. Ġifieri bħalissa mhux hekk importanti li nagħtu l-appoġġ tagħna nixtieq nisma' x'għandek xdejt. Sa niġġeb għandisa l-Onorevoli Vortman Koll. Jiena qed nipprova qed nifhem fejn qed tipprova l onorevoli. il-paragun tijak ma' Brezhnev eh, huwa paragun eh, li kellu x'jaqsam mal-pjanifikar ċentrali u l-Unjoni Ewropea għandi eh, sensazzjoni li din triq li aħna qbadna li huwa proġett ta' natura soċjalistika fej kollox tiġi deċiż fi Brussell u l-Parlamenti Nazzjonali ma jistaw jgħidu xej, mandom saħata xej. U allura dini li qed qed ħafna ċittadini, allura l-popolazzjoni qed irvilla u jekk mhux aħna nagħmlu xejn issa ħajkun wisq tard iktar qudiem. E, Grazzi ħafna Sur Epping. Skużawni, tuni minuta. E, en nombre de l'Europa Europa, la libertad y la democracia por un minuto y medio. Issa, il-kellim illi imessi Sur Blum. illi ma jidirx li jatawnek hawnhekk fl-awla. il-partit hija hawnhekk però rappreżentant miux hawnhekk. Għalhekk konna nimxu għal-kellim li jmiss u ngħaddu l-mikrofonu sur Klute fissem il-Grupp Konfederali tal- Xelluk Maqut. Grazzi ħafna, Sur President. Fl-opinjoni tiegħi jiena konvint illi għanna bżon integrazzjoni ekonomika iktar b'saħħitha. Però naħseb illi l-integrazzjoni ekonomika taħdem biss jekk din timxi eat fit ma' politika fiskali u e, integrazzjoni. Naħseb dik hija l-problema bħalissa li għandna. Meta tqis anke l-ġestjoni tal-kriżi minn tal-Kunsill, u anka l-metodi li qed jiġu kritikati. Dan ifisser illi ċittadini m'għandhomx il-fiduċa fl-Unjoni Ewropea jrabu bħala istituzzjoni illi toħdilhom sigurtà soċjali eh, taħt is l-Ewropa ta' isfel. Kemm hu il-qat qatt pereżempju. U dan nistgħu nifmuh qabel nimxu l qudiem eh, permezz tal-integrazzjoni ekonomika, naħseb huwa urġenti ħafna li jkollna dialogu maċ-ċittadini dwar kif nistgħu nħolqu din il-fiduċa li ma' miżuri jistgħu jistabilizzaw l-sigurtà soċjali tagħhom. Minar ma jkonna standards soċjali minimi li jimxu id fit ma' l-integrazzjoni ekonomika, proġett ekonomik, il-proġett Ewropew sa' jfalli. U jina, kiku jiddispjaċini jina mill-Ġermanja u għandi relazzjoni tajba ħafna mal-Unjoni Ewropea u nkun diżappuntat ħafna jekk dan il-proġett ifalli. Naħseb li dan huwa proġett ta' paċi illi jmur li lin minn integrazzjoni ekonomika u dan m'għandux ikun ta' pis ta' sigurtà soċjali kif ċittadini jħossu illi huma biss qegħdin iħallsu għal din is-sitwazzjoni ta' kriżi eh, dan il-proġett sa jfalli u għalhekk irdu nagħmlu minn kollox biex dan ma jiġrix. U għalhekk ma rridux ninsew il-politika soċjali. Grazzi, eh, għaddilek il-ħin fisem minnon affiljati il-Sinjura Zilstra. Għamlu ta' nofs. Grazie ħafna, Sur President. Dwar il- dawn il-miżuri ta' profondiment eh, fl-emmew jattu iktar setat il-Kummissjoni Ewropea u xi tiġi approvat mill kommissjoni Ewropea qabel parlamenti nazzjonali jistgħu jimplementawhom. U eh, dan għal darboħra qed imur kontra drittijiet tal-pajjiżi individwali. Il-Parlamenti Nazzjonali m'għandhomx dritt illi jippreżentaw il-proposti leġislattivi tagħhom mingħajr ma jkun hemm approvazzjoni minn għadha l-Kummissjoni. Imma aħna rridu nsaħħu e, li nfusna bħala rappreżentanti nazzjonali. Aħna ġilidna ħafna fuq livell nazzjonali. Kif ippermettejna li aħna wasanna ta' dal-punt issa? Ġillidna tam ta' demokrazija. U issa irridu nkomplu insaħu demokrazija allura rridu nirrifjutaw il-proposta tal kommissjoni għal din it-tip ta' politika mhuwiex għal benefiċċju ċittadini u mhux permetti l-żona euro illi toħroġ mis-sitwazzjoni l edha fiha għaliex il-sitwazzjoni ekonomika monetarja li palisa mux mhux qed taħdem. Allura s-sovranità nazzjonali trid tiġi msaħħa. Sabiex tistati membri kollha jkunu jaħsbu għal ġid ta' ċittadini tagħhom, għalhekk aħna rridu inqas seta' ċentralizzata. U eh, nu rridu nuru illi dana kollu u dawn pala nur dawn il-proposti biss edin jgħinu ċentralizzazzjoni. Grazzi ħafna. Dawk kienu l-kelima fisem il-gruppi, issa naddu għal kelima oħrajn li se jitkellmu b'mod individwali. Nibdew bis-Sur Brock għal żewġ minuti u nofs. Sur President, Sur Kommissarju, Ziz kollegi, jiena nixtieq nibda billi nosserva dan il-punt. Naħseb illi nkunu situazzjoni ħafna ħjar mill-lat soċjalik ma kenniex l-euro. L-euro tagħti solidarjetà, ġib eh, pajjiżi flimkien eh, fejn fil-passat kienu kontra xurxin b'konsekwenzi katastrofiċi u allura sissa n-naxina n-prevenu dawn it-tip ta' dizastri. Pero mxad namlu bizzejiet, għansi nishtiqni ringrazzja Signora Bowles għal mistoqsija tagħha għaliex din il-kwistjoni tal-egzante trid tiġi indirizzata. Dan ifisser illi matul dawn l-aħħar sentejn adottajna numru ta' strumenti u issa irridu naraw dawn x'qed nisarfu fil-prattika rridu Manzi ma rridux nivintaw affarijiet ġodda minn ma nimplementaw l-affarijiet li għanna diġa, per eżempju t-tupek, diġa għanna ħafna strumenti u forsi jista' jkun illi qegħdin fuq l-isfond. Ok, il kummissjoni ħarġet dawn il-żewġ eh, proposti għanna l-kooperazzjoni għanna l-forum ta' kooperazzjoni intergovernmentali, però irridu nfakru l-na nifisna fuq l-impenni li ħadna għanna politika ta' komunità u rridu natuwa appoġġ. Issa parti minnek il-proposti Missur Olaj, naħseb li nomu maħżiena nkun għadin nistabilix istituzzjoni ġdida fejn il-parlamenti nazjonali għas parlament Ewropew ma jkunu involuti u jkunu limitati għal 17 membru biss meta ħana fil-verità fl-Unjoni Ewropea qegħdin 27 stat membru nkun qegħdin noħolqu frontieri żejda mlejja u noħolquhomx. Il-Parlament Ewropew irid jieħu deċiżjoni x'inhi l-pożizzjoni tagħna fuq din il-kwistjoni eh, anke fih dan is-semestru Ewropew kif sa nimxu l-qudiem xinu ma linji gwida u l-proċedura tal-kodeċizjoni anka il-Parlamenti Nazzjonali ridu jgħatu semhom għandhom id-dritt ta' ratifikazzjoni ma ninsewx ma nistax nħolqu situazzjoni fejn ikollok non involviment u nuqqas ta' demokrazija dawn il-djufijiet fis-sistema. Din mhijiex situazzjoni li rridu. Apparti minn hekk mhux qegħdin nitkellmu biss fuq miżuri ta' austerità fuq it-tifdil, qegħdin nitkellmu wkoll fuq bidliet strutturali li għandhom xaqsmu max-xogħol, ma' kwistjonijiet soċjali u anke l-kompetittività. Dak illi rridu nappoġġjaw Irridu proġetti li nistgħu nagħtuhom appoġġ permezz tal-Ewropa. Per eżempju, fil-Greċja hemm ħafna flus, però l-awtorijiet Griegi ma jfux jużawhom Irridu irridu anka naħdmu ma' Spanja biex intejbu l-istrutturi tagħhom anka fi żminijiet ekonomiċi tajbin għandna qatt ta' 30 fil-mija sistema titjib il-kompetittività tkabbir ikunu possibbli biss jekk ikonna l-istrutturi tajbin li qegħdin jaħdmu jekk qegħdin nonfqu il-flus nkunu għedin naħdmu tajjeb biss jekk l-istrutturi jaħdmu tajjeb għanna bżonn strutturi tajbin u bad ikun l-investiment privat li minnaħa tagħhom u tkabbir, eċetera. Jiddispjaċini, però speċali il-ħin. Sur blok, Forsi tista' tilbes il-headphones. kollega minnaħa tal-grupp eh, tijak, Sir Rubek, li xtiqjem l-ek mistoqsijan til-est li aħħa axħa Tixtiq tamam mistoqsija tijak. Grazzi. Il-kollega tijaj mill-Germania u jina mill-Austria. Ovvijament, ħafna mistoqsijiet. Issa fuq. ir-riżorsi ta' l-Ewropa. Nistaw natu kapital bażiku għal eh, fond ta' salvataġġ illi se jippermetta l-Unjoni Ewropea toħloq stabilità. X'inhi l-opinjoni ta' Sur Brok fuq dan? Naħseb illi brabta mal-negozjat tal-MFF u importanti illi niddiskuti, niddiskutu rizorsi propi. Naħseb illi illi il-taxa fuq tranzazzjoni hija strument utli biex nagħmlu dan. U hemm ukoll numru ta' aspetti pożittivi. li jisu jkunu kontra l-euro li jisu ċerta konfużjoni. Grazzi ħafna Jissur Gualtier imnuta u nov. Grazzi. Eh, grazzi, President Komissarju, dan eh, l-rezoluzzjoni għanda ħafna diet preċizi eh, biex t-prova diffiċli biex jipprova ġib il-konverġenza tal-Parlament. Is-CCR jiddaħħal fil-kod deċizjoni pajjiżi mhumiex fiż-żona euro bażi volontarja. Tieni ħaġa, tajb ikonna mekanizmu bażi ta' inċentivi maħna nitkellmu hawnhekk dwar miżuri addizzjonali u mhux kondizzjonali ta' makronomika rridu ngħiduh dan. It-tlieta tliet ħaġa, riżorsi ta' sessija jridu jingħaqdu jiddaħlu fil-budget tal-Unjoni Ewropea u mhux modell EDF il-Carflex Reactor huwa problema ta' juri problemi ta' budget ta' stati membri. Malti tier budget huwa possibbli u l jista' jkun l-ewwel il-punt tluq għal bilanċ tsot tal-budget Ewropew. Aħna wkoll iridu kodiċi ta' konverġenza dak li huma country specific recommendations za' mill-Unjoni Ewropew minna ħal oħra li konna obbligi nazzjonali li jiddaħlu mill-obbligu tal-parlamenti nazzjonali. Ħames ħaġa il-zbilanċi soċjali jridu jkollhom l-istess importanza li għandu il- il-lat ekonomiku u naħseb illi aħna irridu in isu eh, l-punti, dawn il-punti kollha speċjalment is-CCI fi żmien mħaffef u naħseb li l-proċess li daħal fis-sef u livell ta' Konsil Ewropew ma jistax innaqqas l-inizjattiva naħat tal-Kommissjoni fejn dan l ma m'għandniex eh, jimpedi d-tri laqas ukoll tal-Konsil tal-Parlament Ewropew. Do la signora Lu. ħafna Roberto, issa għal minuta signora Lunacek. Senjura, President, Komissarju, Senjuri, kien d deġidina fuq il-pat fiskali sena ilu minar il-vot tal-Parlament Ewropew kontra il-metodu ta' komunità u illi eh, ħolqot ħafna ġustizja u faqar fil-kontinent. Issa għanna proposti ġodda il-anka Irridu kunem ftejim individuali anka bej l-Istati membri u il-Kommissjoni, il-Kanċilier Merkel u fost oħrajn forsi ma femux illi meta nitkellmu iktar fuq il-kompetittività u fuq il-tifdil għedin nitkellmu fuq dan il-proċess mhux demokratiku. Kemm il-Parlament kemm iċ-ċittadini ta' dan il-kontinent jkollhom jindirizzaw iktar inġustizzja, iktar eh, zbilanċi soċjali u f'dan ir-rapport qegħdin nitkellmu fuq anzi li għandna bżonn huwa iktar demokrazija, iktar solidarjetà, iktar kooperazzjoni għaliex dan huwa l-unika mod ta' kif nivolvu il-ċittadini u nikkonvinċuhom illi din l-Unjoni Ewropea għandna bżonna illi din hija Ewropa soċjali, solidari u li tista' tagħmel suċċess. Grazie Grazzi ħafna Sinjora Lunaċek u nifraħ lill interpreti tal-li irnexxilhom jagħmlu xogħolhom minnajr ma għafsu il-buttuna minkejja li kulħadd kien jitkellem ħafna passi maġġel ħafna. Grazzi, ħafna lodwa tajba. Il-grupp tiegħi se jivvota kontra dil-mozzjoni mhux il-membri kollha tal-Unjoni Ewropea huma parti miż-żona euro u fil pajizi fil fatt ċar li aħna maħniex ser isiru parti miż-żona euro. Aħna nemnu fil-sovranità għalhekk ma nemnux illi jena ngħidu l pajjiżi ta' żona euro xandom jagħmlu, pero xi kultant l-affarijiet ta' dawk il-pajjiżi mhumiex parti mill-Unjoni Ewropea jiġu affettwati u għalhekk inħoss li għandi nitkellem. Dan kollu se jwassal għal trasferiment kbir ta' flus minn pajjiż għal ieħor u dan jista' jaffettwa l-budget eh, tal-Unjoni Ewropea. Jiena ma nistax nifhem għaliex iċ-ċittadini tal-żona euro jridu anzi jkunu jixtiequ jagħmlu dan, però jiena mħasba fuq il-preċedent li dan iġib għal pajjiżi mhumiex parti miż-żona euro. Aħna għandna kunsens unanimu mill-parlamenti kollha għanna bżon dan il-konsens sabiex ikun jista' jgħaddi il-budget ta' l-Unjoni Ewropea. Naħseb li dan il-budget huwa kbir wis u għalhekk jiena kuntenta li l-parlamenti nazzjonali kollha kull seba' snin għandhom l-opportunità illi jaraw illi ma jkunx hemm wis infiq. Qed nitkellmu dwar mekkaniżmu ġdid budġetarju taħt il-metodu komunitarju u barra mill-MFF u dan qed isir mod speċifiku ta' biex jagħti awtorità lil budget tal-Parlament Ewropew. Naħseb li b'dan il-mod qed nagħtu iktar setat l Parlament Ewropew sabiex imorru jew ikollha aktar seta fuq il-parlamenti nazzjonali. Jena nħoss illi mod partikolari dawk il-parlamenti li ma parti mizzon għawra diġa iħossu illi tilfu ċerta seta li suppost hija tagħhom u għalhekk il-Parlament Ewropew m'għandux jingħata seta żejda sabiex ikompli jirrenja fuq il-parlamenti nazzjonali. Grazzi ħafna sa sinjura Andersen għal-minuta ir-rispons Ewropew għal kriżi kif huwa ovvju f'din ir-riżoluzzjoni kien qed jitmexxa minn approċċ li ma kienx qed jagħti każ jew ħares is-sitwazzjoni b'mod olistiku. Qed nimxu b'mod eh, li ma jagħmilx sens tal-imġienen. Qed ikollna qed ikollna nimxu wara dan l-approċċ u nissegu dan l-approċċ jekk inkomplu sejrin hekk ser nispiċċaw f'diżastru sħiħ. Irridu illi noħolqu iktar xogħol u ntejbu u nsaħħu il-prodott gross domestiku għaliex il-pubbliku qed ikomplu ħalsu għal fallimenti tal-banek. Għaliex il-kapitalizzazzjoni mill-ġdid tal- memx din kapitalizzazzjoni mill-ġdid tal-banek. Għaliex il-sibi mhux qed u woli tiegħu sew qed ikun hemm eh, fl-Unjoni Ewropea qed nieħdu id-deċiżjonijiet minn dejn il-Parlament Nazzjonali mingħajr ma nagħtu xejn lura. Grazzi. Grazzi ħafna lis-Sinjura Anderson. Issa il-kellim li jmiss għal żewġ minuti u nofs is-sur fejo. Grazzi ħafna. Komissarju, nixtieq nibda billi nifraħ tal-Lone Path li ġiet fil-fatt eh, stabilita fl-imkien mal-Parlament Ewropew sabiex nimxu għal-MOU. Bekk impossibbli illi nibnu pat ta' tkabbir u nistabilixxu xuktar ċerta bilanċi fl-Unjoni Ewropea u sabiex intejbu ir-regoli għal budget. Iżda iktar ma jgħaddi żmien dak li qed jiġi mitlub huwa li jkun possibbli għalina sabiex ikollna disċiplina budgetarja eh, u tkabbir fl-Unjoni Ewropea. Din hija biċċa xogħol hija diffiċli, però qed tiġi mitluba iktar u iktar miċ-ċittadini tagħna b'mod urġenti u għalhekk huwa essenzjali nsibu soluzzjoni Ewropea u għalhekk nixtieq nifraħ lill-Kummissjoni tal-Komunikazzjoni tagħha Nisperaw illi dal-waqt jkun possibli li kuna inizjattivi leġislativi fuq suġġetti importanti bħal dawn bħal il-ħtieġa illi namlu koordinament fuq il-riforma strutturali sabiex l-ekonomija tagħna rikupraw u sabiex ikollna wkoll odot għal konverġenza u kompetitività. Jiena nix insaqsi, Kummissarju, jekk dawn il-miżuri u se jkunu fl-Unjoni Ewropea u fiż-żona monetarja marbuta mal- ma' sistema anzi ta' inċentivi għall istati membri. Inċentivi sabiex huma issegwu regoli ejja nħarsu lej pajjiż bħal Portugal illi fil-fatt segwa dak illi ġi mitlupi minnu. Iżda huwa importanti li pajjiżi bħal dawn jingħataw inċentivi u jingħataw ukoll premju, premjiet talli fil-fatt huma isegwu il- ir-regoli irridu il illi sagrifiċi li qed jagħmlu huma fil-fatt ta' huma fil-fatt sagrifiċi li huma meħtieġa u li qed jagħtu l-frott. Nispera li dan iseħħ dan huwa l-messaġġ li xtaqt nagħti llum. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa għal-minuta nofs il- is-sur Huang Ngok. Grazzi ħafna, Sur President. Kollegi, l-Ewropa tinsab f'punt ta' deċiżjoni jew ser nimxu l-bot u nersqu li lin mill-demokrazija u nieħdu pass allura lejn id-demokrazija nkella nispiċċaw biċ-ċittadini jobodu l-Unjoni Ewropea. Irridu nimxu b'mod eh, imaġġel. Il-Kummissjoni għamel reviżjoni tal-blueprint tagħha, sur Oland għamel pass lejn demokrazija u governanza demokratika tajba. Sfortunatament iżda mhux qed niġu ikkonsultati fuq suġġetti bħal Ċipru ma nistgħux niġu konsultati meta jkun hemm suġġetti li jiġu deċiżi fuqhom eh, jiġu deċiżjoni fuqhom it-trojka. Li inti ma tagħtix każ il-Parlament ifisser li timxi lejn dittatorjat. Irridu nkunu involuti f'kull stadju rigward is-semestru Ewropew, rekomendazzjoni speċifiċi għal pajjiżi, etc. Aħna rridu nkunu fil-qalba tal-sistema budġetarja taż-żona euro. U għalhekk il-kuntratti bejn sistema ta' kontratti bejn kummissjoni u l-Istati membri ma nistawx naċċettawha. Irridu neħelsu minna din is-sistema x'inkella jkollna metodu trojka l unjoni Ewropea kollha. E, trojka mhix preċedent tajjeb, m'għandniex ma kellniex anzi naqgħu għal dan il-metodu. Il-Parlament Ewropew irid ikollu strutturi tiegħu għaż żona euro sabiex nassiguraw illi nkunu nistgħu naffaċċaw u niġġidu dawk il-pajjiżi li jridu jiddefendu biss id-drittijiet tagħhom u mhux id-drittijiet Ewropew kollha kemm huma. Irid ikollna Ewropa ta' ċittadini mhux Ewropa ta' ta' kuntratti. Issa għal minuta Sur Ferreira. Grazie ħafna Sur President. Sur Komissarju. Lemju. Kienet u għada proġett kbir bejn 2001 sal-2010. Fl-istess periodu il-spess fu l pagi ġew naqsa u l-euro baqa taħdem. Iżda il- il-kondizjoni ta' xogħol marru għallar, n-nies jistgħu jonfqu iktar, hemm iktar staġnar, anzi n-nies jistgħu jonfqu inqas, hemm ħafna staġnar. Qed nimxu qed naħdmu f'sistema li mhijiex vijabbli. Issa, attentat sabiex namlu daw l-passi ħzina nileġitimizzawhom u dan mhux jiġi aċċettat ta' ċittadini Ewropew. Grazzi ħafna sa Sinjura Zalba bidegen. Aħna konna nafu illi sistema tal-Euro ma kienx perfetta għaliex aħna konna qed nippruvaw nimxu lejn unjoni monetarja waħdina mingħajr ma jkollna eh, unjoni fiskali unika u daw l-imperfezzjonijiet saru iktar ċari fl-2005 fil-rapport Koch. Issa l reċessjoni qed tkompli tkabbar daw l-imperfezzjonijiet. Issa għajan kunu pozittivi, issa għanna l-possibilità li mux biss intejbu l-proġett, iżda u koll intejbu l-arkitettura kollha tal-Euro u l-Unjoni Ewropea. Dan ifisser li nimxu l lin mill-filosofija li kienet intuża fil-bidu tal-Unjoni Ewropea. Issa li rajna l-effetti Issa li rajna l-effetti li kienem, irdu nerġgħu marru għal filosofija inizjali tal-Unjoni Ewropea u noħolqu verament ekonomija Ewropea ġenwina. Rridu li namlu progress bħala parti minn Unjoni Ekonomika. Iżda dik hija pass wieħed Hawnhekk naraw kemm importanti il solidarjetà kemm hija importanti din. Solidarjetà li mhijiex fattur awtomatiku iżda nibqaw insejħu għalija bħala parti mill liġ Ewropea. Il-kollega tiegħi sur Koses tkellem dwar dimensjoni soċjali. Il-prova ta' dan huwa li għandna bżonn id-dimensjoni soċjali iktar u iktar meta jkun hemm żminijiet ta' nuqqas ta' fiduċja bħal dak li qed ngħidu minnu bħalissa il-konverġenza tal-istrumenti illi għanna huma essenzjali sabiex ikun hemm solidarjetà awtomatika bejn pajjiżi li għandhom l-istess munita però jidhru illi m'għandhomx fl-istess ħin l-istess eh, viżjoni għall futur Irridu illi ma liminawx ir-responsabiltajiet tal-pajjiżi illi rridu jagħmlu riforma. Is-CCI trid ukoll tiġi assoċjata ma' instrument finanzjar li tprovdi inċentivi sabiex nevitaw il-problemi li tqajna magħhom fil-futur, anzi fil-tqajna magħhom fil-passat. Irridu ikollna unjoni ekonomika waħdina li tkun ukoll unjoni politika tajba. Grazzi ħafna, issa kellim li miss, issur kutax għalmin ta' nofs. Grazzi ħafna, sur President. Din ir-reċessjoni li ila d-dejja l-Unjoni Ewropea biex nirnexxina nelbuha nabżon pjan direzzjonali, irridu nivvukaw fuq miżuri ta' tkabbir u miżuri soċjali. Issa sfortunatament dak li qed naraw hawnhekk huwa attentati sabiex il-suq tax-xogħol ikun iktar flessibbli. Dan huwa ta' periklu għal Ewropa soċjali. Rridu jkun hemm koordinament fl-Ewropa kollha sabiex ma jkunx hemm distakki bejn il pajjiżi, jkun hemm distakki kbar Il-karta tal-Komissjoni, kfim ta' sewlina, titkellem dwar ċerta miżuri li ħajwassu għal iktar austerità. Meta nitkellmu dwar pagi, regolamenti, liġi ta' tax-xogħol inkomplu ndajfu trade unions tagħna u din hija xi ħaġa negattiva sfortunatament. Naħsibx nistgħu nelbu din il-kriżi b'awsterità biss, ejja nħarsu lejn iġġara fl-Istati Uniti. U x'qed jiġri? Nistgħu nieħdu nistaw nużaw l-istess eh, idejat li applikaw huma forsi tar twis. Iridu illi il-pilastru soċjali jkun fil-qalba tal-politika tagħna. Fl-istess ħin għandna bżonn li jkun hemm solidarjetà, solidarjetà Ewropea permezz ta' dejn pubbliku illi jkun reċiprokat. Grazzi ħafna. Issa il-kellim li jmiss għal minuta is-sur Sanchez Presedo. Grazzi ħafna, sur President. Il-mod kif l-ekonomija Ewropea ġabet ruħa ma kienx sodisfaċenti. Il-pat ta' solidarjetà u tkabbir ġi implementati ta' xorta għandna ma laħaqniex l-anijiet tal-Lisbona. Tal l-Ewropa l-inqas li l-inqas eh, li qed jirnexxiela tiġilet il-kriżi bot tajjeb. Rajna illi dejn kompla kiber u kien hemm iktar qatt. L-Unjoni Ewropea suppost qed tipprovdi disċiplina u solidarjetà u stimulus ukoll għat kabbir koordinament eżante miexi fid-direzzjoni tajba, iżda irid jitqis bħala parti minn min politika komuni, irid ikonna kol politika ta' inċentivi għall-investiment bħala parti minn politika ekonomika komuni. Irridu wkoll nippruvaw nilħu il-miri tal-2020 għal kompetitività iżda jekk ħanamlu dan eh, b'approċċ illi olistiku irrid ikollna wkoll kompakt soċjali li jkun provdut permezz tal-MFF. Sabiex nilħu u kol tkabbir irridu u kol illi intejbu l-kreditu sabiex ikunem iktar sostenibilta u u kol ikunem iktar tkabbir. Grazzi ħafna. Ek spiċċajna il-kellima fuq dan is-suġġett u nixtieq nagħti issa il-kelma lis sur Blum li suppost titkellem għall grupp SD meta messejjaħ nilu ma kienx hawn iżda issa nista' naraħ u naħseb illi xiela illi natih il-kelma għal minuta u nofs kif kien pjanat oriġinarjament, grazzi. Grazzi għafna sur President u niskuza ruħi tal-li ma konċ għawnek u d-diemkom. Grazzi ħafna tal-li għetterġa tal il-kelma s-sa wieħed mill-ikbar eh, mistoqsijiet, waħda mill-ikbar mistoqsijiet politiċi meta diskutu l-uro fil fil Renjonit ħafna drabi ngħidu nitħasba kiex fil-fatt eh, problem kiex fil-fatt taħwida sħiħa jew inkella kienet xi eh, kospirazzjoni kien xi ftejim minn taħt dan il-problemi kollha. L-euro fil-fatt kienet konna naħafu li tfalli mill-bidu net billi ma kellniex politika fiskali komuni. Ma jistax ikun dan. Dan il-politika fiskali komuni tkun parti mill pakket sħiħ. Issa min jitkellem minn għandu daw teoriji ta' conspiracy biex jgħidu hekk jgħidu li kienu jafu eh, fl-Unjoni Ewropea li ħaj jiġri dan kollu jiru jafu li ħajġibu ħafna deni lil dawk il-pajizi illi ma kienux intelligenti bizzejet u saru parti minn dil-munita. Umbat, l-idea ta' dan, l-idea wara dan il-ħsib kienet illi Umbat, wara li kollox e, jaqa, ikunu jistaw, l-Unjoni Ewropea tkun tista' timbotta politika li tkun federali, tkun e, politika komuni li ma tatix seta l gvernijiet u jgħidu illi din kienet idea sabiex fil-fatt e, eh, naqtaw iċ-ċittadin mis-sistema kollha. Sur Bloom, hemm dak mistoqsija permezz tal-blue card. Taċċetta l-mistoqsija? Iva. Sinjura Jakon Sari. Grazzi, inti għat li fil-bidunet illi l-ewra kħetet falli minħabba li ma kienx hemm politika fiskali u iktar kooperazzjoni fiskali mill-qrib. Mela, allura inti bda issa tilqa l-fat illi aħna tnuħolqu s-sistem u s-sistemi sabiex nikkoordinaw is-sistem il-politika ekonomika tagħna u qed nippruvaw ikollna approċ iktar komuni, ma tistax taqbad u tgħid illi sa qegħdin fil-mixin fid-direzzjoni tajba u fil-waqt li xorta qed inżommu d-demokrazija. Ma nix nuqodu nippruvaw nġeldu il-Parlament Nazzjonali il-Parlament Ewropew għaliex hekk mhux ħanaħdmu. Jiddependi kif tħares lejn lejhom l-affarijiet wieġeb, Sur Blum. Memx mandat għal memx mandat għal politika fiskali komuni, għaliex di ma ġiex ippreżentata lin-nies, lill-ċittadini. Aħna ġejna mweda iżda issa ġejna mweda referendum għal ħafna snin, iżda issa referendum eh, ħajtiħdilna. tiħdilna. Għalhekk jiena nista' argumenta illi ma billi ma tkomx mandat eh, sabiex tagħmlu dan ix-xogħol, ma tistawx tagħmluh jekk istaqsu nies fi Roma, Lisbona, l-Ateni, żgur sa jweġbukom u jgħidulkom l-istess ħaġa. Grazzi ħafna, issa il-proċedura keċ tiegħi Nati minuta l-Isra Papadopoulou. Proedre, Eħotin estisi pos i Evropajge bitrobi to Eurogroup. Jien għandin impressjoni il-Komissjoni Ewropea l-Eurogroup u l-Zona Euro. Jinstabu f'sitwazzjoni naqra diffiċli aħna issa eh, qed nagħmlu eh, rendi konti, eh, zama tal-kontijiet fil-verita tajb sura zaniet, aħna ma nistawx ikonna tkabbil minn investiment dan dawn il-mizuri edin jaqret ekonomikament ċertu pajjiżi qed naraw il kasta ta' Greċi ta' Ċipru, per fil kasta ta' Ċipru inħoss illi il-Parlament Ewropew messu jiffem illi il-linji ta' politika tal-Eurogroup kienu ħżina. Rigward id-depositi. Aħna kif konna ħansibu soluzzjoni għal zballi tal-Eurogroup? E, irridu naħsbu fiċ-ċittadini ta' ċipru fl-ħar mill-aħħar. Grazzi, nalqu l-KHDI. Nandu l-Komissarju biex jwieġeb. Grazzi, Signora President, membri onorevoli. Nishtiq ringrazzja l-kulħat tal-kontribut tagħhom għal dan il-dibattitu um, sostantiv ferm. Nishtiq nibda billi ngħid illi kulħadd illi naqblu ma' Sur Goza, Sina Ferreira, Sur Gigot, u Sur Grute. Illi saħħu l-importanza tal-dimensjoni soċjali tal-Unjoni Ewropea pal element essenzjali tal-ekonomija tas-suq eh, tas soċjali u tal-Unjoni Monetarja Ekonomika. Dan ħan ħanidibattuh fil-punt li l-aġenda. It-tieni punt rigward il- għarrija ta' Sra Goulard u Sur Block rigward il-metodu komunitarju. Il-Komissjoni il-fema ta' komissjoni hija msejsa fuq il-metodu komunitarju għax aħna nħossu illi mill-esperjenza hija l-unika mod kif ħana ċertaw illi jkun hemm ta' politika sostenibbli u progress kif ukoll il leġittimità demokratika u kontabilità u eh, responsabilità. Dan ifisser jridu ndaħlu istrumenti f'waqthom fil-qafas attwali. Referenza għal dak li għalet Sinjora Ford illi jrid ikun hemm iktar żvilupp tal-EMU allura aħna rridu naċċertaw li jkun hemm integrità tal-Unjoni Ewropea bħala ħaġa sħiħa. Il-prinċipju gwida dwar il-ġejjini tal-EMU u għalli fil-pass tijaw lejn is-solidarjetà u il- il-neutralizzazzjoni riskju ekonomiku dan għandu jiġi mamus ma' responsabilità msaħħa u studju stret fiskali. Madam Goulard referit għal natura frammentata tal eh, rekomendazzjonijiet speċifiċi għal pajjiż. Aħna qed nagħmlu dawn il-country specific recommendations għal żona euro għal raġunijiet illi huwa ovvi. Ħafna spillovers ekonomiċi u mod partikolari ħafna interdependenza bejn l-istati membri fl-ura euro u għajek nnodu parir ta' politika għaż-żona euro ħalli l-Eurogroup jista' jiddiskuti x'inhu il- x'inhi t-taħlita proattiva tal-politika biex ikollna rkupru u konna fondazzjonijiet għal tkabbir sostenibbli. Sur Gigold jirreferi għal diskussjonijiet fil-Konsill. Jiena naqbel li issa rridu nitolbu l-Konsill biex jiddiskutu il-kornament eksanti ta' dawn ir-riformi makroekonomiċi u finanzjarja ta' solidarja. U eh, li jkunu konstruttivi. Sur President, komment l-Sur Epping. ħafna drabi u ħab daħħa iżda dan id-lum il-meta qabbel ma ma komissarju ma persona li semma Perznaber huwa huwa mhux xira huwa kienet ċajta firħa ma tistax tagħmel aħjar jew spiċċawlek l-idejat. Naħseb li huwa muxxira għaliex Jina għandi bizzejiet raba fil-oqbra tal illi kellhom iħassu bħajjithom biex iwaqfu l arma tal ħamra u biex tkun parti mid-demokrazija tal-ponent. Ina nannuji kienet iġilet ħames snin fuq qoddim fil u għalli wara li u jina għamilt ħames snin ħares lejn l vant u uh, um, minn dak iż-żmien law ħares lejn il-punent. Jiena personalment inħares kemm lejn il-punent kif ukoll il-vant u jiena lek naqbel ħafna ma' sur glute. Meta qal mod ħafna iktar aqli minnek sur epping l-Unjoni Ewropea irridu nżommuha u niżviluppawha bisħieħ permezz ta' proġett ta' paċi ġenwin grazzi. Merci. Merci, Monsieur le Commissaire. Voilà qui euh, termine la discussion sur cette question. Merci, Commissario. speċjalment dibattitu fuq il-proposti tal-ġajjini tal-EMU għandi xi eh, aħbar iva l-estejna.